You know, I cannot stand this. Good afternoon. It's Il-wara nofsinhar it-tajjeb huwa ta' pjaċira li li nilqakom kollha fis-sala, nixtieqkom iżda li sibu postkom bil qeda sabiex nibdew il-ħidma tagħna. Nixtieq nitlobkom nitlobkom illi taslu fil-ħin ikkonferma ħjar li kikun ibdew fit-tlita bom u mhux fit ta' u kwart daqqu. Irrid ikun membru tal-PPE Pollak biex tassew japprezza l-ordni u s-serjetà. Grazzi, ejja sa. Nibdew għanna tlet laqat ta' nofs tanar, wieħed wara liħor, nittama illi it-tuni il-paċenzja kollha tagħkom għandi rieħ bħalissa u għal dastant bil-kem nista nisma li l-nifsi u nittama li tistaw tisimawni tajjeb intom jekk le nitlobkom tamlu l-sinjal. U għata pjaċiri li nilqawnek l-rappresentanti mill-istati membri kif ukoll mill-Kummissjoni u dawk li qegħdin resqu l-petizzjonijiet. Issa, fuq kwistjoni pratika dwar il-petizzjonijiet għal diskussjoni fil-Kumitat tal-lum. Jiena xtaqt nħu najt ukoll illi fuq il-petizzjoni 0344.14 illi kellu jisir għada wara nofsinhar u kol ħajkun jitiġi trattat u flimkien ma' punti ieħor li kopri l-istess tema għanna talba oħra li terġa' tinfetaħ petizzjoni 1660/13 din issimbuha fl-annes noti tal-President dwar il-kriżi finanzjarja u din hija protezzjoni Irlandiża. Minix ċerta illi għamel sens li din il-petizzjoni terġa' tinfetaħ ġala darba jiena ma nemminx illi nistaw inmexxu il-qoddim il-trattament tal-petizzjoni kollu dan huwa suġġett importanti li soqlu l-attenzjoni tagħna għal dastant nissuġġerixxi illi din irrest għal lill koordinaturi sabiex ikollhom diskussjoni iktar fid-dettal u deċiżjoni jekk il-Kumitat jaqbel din hija kwistjoni wiesa u taħtiex diskussjoni fermi twal milli għandna ċans intu hawn ġew. Jekk taqblu, Iva, grazzi mela tal-kooperazzjoni tagħkom. Issa l-kwestjoni li għanna i li natu attenzjoni sħiħa lilkom il-koll, l-istaff, l-kollegi u lil dawk kollha preżenti biex infakkarkom illi il-President ta' Segretarja David Lowe wara bosta snin ħajrtira mill-ħidma tiegħu fil-Parlament Ewropew se jkollna il-possibilità niċċelebraw snin kollha moddija imqattajn fil-Parlament u ħajkonna riċeviment imbagħad anke fl-aħħar tal-laqa tal-birħ ta' għada war' nofsinhar. Nitlobkom tkunu preżenti u lest u għalest jilqa l-kommenti kollha tagħkom li tixtqu tamlulu. Nixtieq nħabbar ukoll l-intenzjoni ta' Sinjora Verbikoka fil-fatt illi ġiet maħtura bħala president ta' segretarjat tal komitet ta' Petizzjonijiet Sam il bidu ta' frar. Jekk joġbok, un um bil-wieqfa. Virpi is a very Virpi Għandha ħafna esperjenza fil-qasam legali u taw dawn l-aħħar ħames snin kienet il-kap tas servizz tal-intranet responsabbli għal l-intranet tal-Parlament Ewropew u applikazzjoni tibbażati fuq l-intranet kif ukoll għal għodot oħrajn għal komunikazzjoni interna hija Finlandiża u fil-pożizzjoni tagħha mexxiet tim ta' 35 persuna ħadmet anki f'bosta komitati fostom dak budgetarju u anki fil-press service tal-Parlament. Qabel daħlet mal-Parlament Ewropew ħad kienet taħdem fil-Ministeru tal-Impjeg Finlandiż fil-qasam tar-riċerka. U għata pjaċiri li nilqawk fostna nawguraw lek kull suċċess kooperazzjoni mill-laqwa bejnietna. Lil kollegi nista' ngħid li titkellem biżvedis perfett. Attenti, xejn ma ngħidilkom ċajta ċajta din, ċajta il-President. Titkellem Iva anki bl-Svedis u jiena tul dan iż-żmien ta' kollaborazzjoni maħħa ħan tallem anke xi ftit kliem bil finlandis Dawn kienu il-kommenti ta' introduzzjoni minnaħa tiegħi issa nixtieq ngħidilkom fatti oħra interessanti. Il-sur Ambrose Perer. l-advisor soċjalisti mhux qed narah telaq mis-sala milli U Huwa wkoll wasal biex jirtira u zin ħadd kollha ħarlaqa tiegħu fil-Komitat ta' Petizzjonijiet iżda taħsbux li ħajitlaq mill-Parlament ħajikteb ktieb fuq il- ħidma ta' soċjalisti fil-ħdan il-Parlament Ewropew mid-79 il-qoddim ħatibqaw taraw għadda stant ġewwa l-Parlament. Għajdulu li semmejt l-aħbar illi ħajitlaq u illi fraħtlu koll. Nixtieq issa illi nibdew bil-punti fuq l-aġenda u nitlob għal l-approvazzjoni tagħkom jekk tistgħu għal għall aġenda li ġiġa batet. Approvata l-aġenda? Iva, grazzi. Punti AOB jew nkella ngħaddu minnu fih għal petizzjonijiet ta' diskussjoni. L-ewwel waħda ta' Miha Regaċar. Hemm ħafna firem dwar il-protezzjoni tal-reġjun tal-Kras fl-Slovenja kontra l spekulazzjoni tal-proprjetà u l-erda tas-siti ta' wirdinji tal-UNESCO kontenta nara illi għanna MEPs sloveni fil-komitat illum, intikom merħba fil-komitat u nishtiq naddi il-mikrofon il-rappresentant tal-Komissjoni is-sur Thomas Wiedman. Prezenti? The Commission is right over there, please. Il-Komissjoni, jek jaġoba. Yeah. Thank you very much. Uh, um... Iva, grazzi jina Thomas Wiedman u jina rappresentant tal-Kommissjoni il-punt ta' din il-petizzjoni kienet illi il-valur tagħha ma kienx ċar biżejjed fimt mill-fajl illi il-Komitat tratta fl-2011 il-petizzjoni u mill-nistannara is miħa regaċar saret talba lilu illi ikompli bil-ħidma zda ma ċavinix aġġornament dwar il-petizzjoni. Zewġ tħassib l-ewwel net il-protezzjoni ta' dan ir-reġjun ta' kras mitniġis u it-tieni tħassib huwa tħassib dwar is-salvagwardja ta' l-art għal-bidja għal raġunijiet ta' sigurta tal-ikel. Jider illi kienem xi gbar kbar ta' art agrikola mill-baranin tħassib ħa minħabba żieda fil-prezzijiet tal-art għal-bidja. Jider illi Meta tresqet il-petizzjoni fl-2011 kien hemm stennija li l-Gvern Sloven jirrestrinġi il-xiri tal-art agrikola mill-barranin. Il-prinċipju dan huwa kontra il- prinċipji tal-Unjoni Ewropea tal kapitan u l-Astant sa. Tajb najdu illi sa Mejju l-2011 l-Slovenja kellhom permess iħarsu il-suq ta' l-art agrikola għal is-suq tal-art għal għal baranin dan kien periodu ta' tranzizjoni ta' seba' snin u fl-2011 meta tresqet il-petizzjoni l-Slovenja kella l-azla illi titlob estensjoni ta' din l-iskadenza għal tlet snin oħra. Iżda min ressa il-petizzjoni qed jgħid li il-gvern ma talabx l-estensjoni u dak kien appuntu l-ilment. L-Slovenja ma kellix obbligo titlob għall-estensjoni m'hemmx ksur ta' liġi Ewropea. Iżda il-prinċipju tal-ħelsien ta' ċaqliq tal-kapital ma jiġġustifikax diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonalità iżda jiġġustifikaw miżuri illi jżommu lura mill-espekulazzjoni tal-proprjetà jew inkella iż-żamma tal-bidja agrikola bħala użu agrikolu. Il-problema solvet b'mod differenti Għalda stant namnu l-petizzjoni jista tista' tingħala. Thank you very much. Grazzi ħafna. Niftaħ il-mikrofonu għal dibattitu is-sur Bogovic. Jek jogħġbok. Thank you very much. Grazzi ħafna. Palla palma spiega rappresentant tal-Kommissjoni dan il-kas infetaħ ftit ta' ilu U f'din iż-żona agrikola fejn hemm ħafna wirt storiku kien hemm ħafna bidliet f'din iż-żona protetta kienet raħal fil-verità biftit djar qodma ħafna sar ħafna vestiment anke minnaħa tal-Italja imma anke minnaħa Slovena u beda tiela ħafna bin ġdid. U fl-2011 qed ngħidu seba' snin mit-sħubija tal-Slovenja fl-Unjoni Ewropea Anke il-Prim Ministru talab għal għaffin ta' din l-spekulazzjoni sabiex sir ħarsin xira ta' żona kras. Iżda il-problema baqat li kienet il-prezz tal-art, specialment l-art agrikola, illum u ma ferm ola, qed ngħidu 10 snin jew iktar, 10 fil-fatt ferm ferm iktar milli kienet sfortunatament qegħdin ibatu minn kondizzjonijiet għar u żvantaġġużi meta mqabbla ma' żoni oħrajn fl-Slovenja. Jina nitlob l gvern Sloven naħseb irid tittet azzjoni. Irridu nissimaw il-punt u l-messaġġ li ħareġ mill-petizzjoni. Jiena naf biċ-ċert palma qed diġà anki appunto fi żmien tal-petizzjoni saqsejt mistoqsija parlamentari l prim Ministru x'jista' jsir fl-2011, x'jista' jsir fl-2015. Naħseb jeħtieġ isir titetazzjoni issa dwar din is-sitwazzjoni. Mr. Soltes, would you like to take the floor? <clears throat> Thank you for the floor. Sir Soltes, grazie, Signor President. Palma diġa għal l-Slovenja kella l-possibilta illi titla estensjoni għal periodu tas salvagwardja wara seba' snin mis sħubija fl-Unjoni Ewropea. Ma kienx hemm miżuri illi tieħdu mill-Awtorità Slovena. Aħna nappoġġaw l-intenzjoni ta' din l-inizjattiva ċivili mill-lat ambientali b'mod partikolari għabbażi tal-gvern sloven biex nikkonsidraw l-aspetti kollha tal-petizzjoni mresqa kif ukoll biex tiġi applikata leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea illi torbot interalja u tipproteġi rizorsi tal-ilma u l-biodiversità. Fl-istess waqt anki sabiex ikun hemm ħarsien tal-kultura u l-wirs nazzjonali. Mrs. Fajon? Is-Sinjora Fajon. M'għandek bżonn tagħmel intervent, mela kummenti oħrajn mid-delegati? Peter? Peter?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 l-UNESCO hija organizzazzjoni serja li ta' ċertifikazzjoni ta' valuri, iżda meta ta' ċertifikazzjoni ta' wirt dinji min jista' jipprova jaħtaf parti minn dak il-wirt għal stant. Hija ovvja li rridu noqogħdu attenti illi iva ma jkunx hemm spekulazzjoni u li jibqa' jkun territorju li jistoqlu it-tikketta ta' wirt dinji għaliex il-UNESCO bħalma tatik it-tikketta tneħħilek jekk ir-rekwiżiti ma jinżamx jekk ma jkunx hemm konservazzjoni xirqa ta' dak il-wirt dinji. Għal dastant nemnu illi. Flimkien ma l-interventi l-ismajna, Nasab rajna ġustifikazzjoni kif l-attenzjoni fuq din il-petizzjoni għandha tinżamm olja u illi iva billi nsibu miżuri u mekkanizmi li permettu tassazzjoni differenti jekk tkun residenti jew le fiħdan anki il dak li hemm permessa titrattati naħseb tista' tinżamm miftuħa l-petizzjoni biex nuru kemm huwa meħt jeħtieġ illi suġġett pal da jingħata attenzjoni speċjalment żona ġeografika ta' stanza biħalli wieħed tassew għandu jħares. Grazzi. Thank you. Grazzi. Peter, inti ritt il-mikrofonu. Mela. Il-Kommissjoni tissuġġerixxi illi nagħlqu l-petizzjoni iżda hemm spunti li jiġu ċarati ma nistawx nifetwa l-gvern iżda nistaw nesprimu l-opinjoni tagħna daqstant. Għanna forsi nikdbu ittra l-gvern u nitwalbuhom l-intenzjoni tagħhom x'inhi l-pjanijiet x'inhuma għalġejjini u mbagħad nagħlqu l-petizzjoni dejjem tajjeb illi tinforma tajt, tisħaq illi inti kwistjoni segwejta u memx possibiltajiet legali, iżda l-opinjoni tagħna nkunu esprimejnija. Nista' nagħmlu dan, Peter, jekk jogħġbok. Bin äh, äh, natürlich voll einverstanden. Iva, żgur, jiena naqbel. Ma suġġeriment li sar mit Ma nafx li ma kollega semma dan, iżda normalment trid notifika il-privattivi fejn dawn jeżistu ħafna problemi kieku jkun jistgħu jissolvu b'dan il-mod u ma jaslu nixtaqs tant petizzjonijiet, iċ-ċittadini jkunu jistgħu imorru għand l-awtoritajiet nazzjonali u jitħlu f'kuntatt u dialogu dirett. Dan nasib jgħin ħafna situazzjoni sal-bicċa kbira jgħafih dan il-marġni ta' maruvra tal-istati membri dan forsi jista' jiġi dirett l-autorità ta' petizzjoni nazzjonali ma jidirlix illi hemm autorità ta' petizzjoni fil-Parlament Sloven. E, Iva hemm waħda, tagħmlu l Iva braskom. Iva, mela, nistaw namlu stissi l-Komitat ta' Petizzjoni Sloven narqu dan il-punt u ngħaddu għal punt li jmess il-petizzjoni ta' proibizzjoni fuq il-beħ tal-pinen tal-klib il-bahar fl-Unjoni Ewropea. Naddi minnu fih il-mikrofonu lil Alexander Stein, rappresentant tal komissjoni So this committee had already received a Dan il-komitat diġa kien irċiva il-risposta bil-miktub bil-kommissjoni ma tantx inbidlu l-affarijiet minn dikinhar. Jiġifieri ħanerġa' nagħmel ġabba fil-qosor u ngħid xemm ġdid. Il-Kummissjoni ma tistax tagħmel proibizzjoni fuq eh, dan is-suġġett għax il-qafas legalità bħalissa bbażat fuq prinċipju li il- irrid eh, ikun hemm sostenibilità u biex niproteġu dawn l-speċi eh, medda l-ewwel irridu ngħaddu għal dan li maniġer aħjar, miżuri ta' maniġment aħjar. Iġifieri, l-Unjoni għandha rwol ta' qudiem net tal-protezzjoni tal-baħar. Hemm ukoll il-karta u se jkun hemm ir-rapport dwar il-regolament li ħajġi emendat se jkun hemm jiġifieri politika tal-2013 li se nibnu fuqa. Il-Kummissjoni qed tippromovi b'mod attiv għal miżuri ta' konservazzjoni u biex jiġu eliminati eh, tiġi eliminati il-sajt ta' dan it-tip ta' il-baħar u għal-pinent ta' dawn il-klip il-baħar. F'Novembru tal- s sena l-oħra il-Kummissjoni tal-Atlantiku tan-Nord adotta politika biex tiġi projbita dan it-tip ta' sajt. Dan kien ir-rispons tagħna. L-Unjoni wkoll qed taqbel il-protezzjoni ta' ċertu speċi li huma riskju, ġifri il-Konvenzjoni ta' CITES, hemm ukoll il-Konvenzjoni tal-Ispeċi Migratorji. L-Unjoni qed trid li fl appendix numru eh, numru tnejn indaħlu tliet speċi oħra ta' klip il-baħar. Ġifieri l-Kummissjoni hija attivi ħafna f'dawn l-isforzi kollha il-Kummissjoni ukoll tagħmel monitoraġġ ta' dawk li qegħdin fil-lista ta' CITES u jevjament jekk insibu li eh, memx sostenibilta nieħdu miżuri ta' proibizjoni. Miżuri kommerċjali jkunu biss eh, miżuri tal-aħħar li jistgħu jittieħdu. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela niftaħ id-dibattitu. Budil. Wennet. Tack så mycket fru ordförande. Eh, jag tycker att det är rätt tydligt. Grazie ħafna, signora president jina naħseb li joħroġ ċar li memx sajt sostenibli għal tal-klip il-bahar, jekk wieħed iħares il-fond il eh, tan-natura dinji, hemm miljuni, 73 miljun ta' kelb il-bahar jinqabdu ta' kull sena dawn ħafna ġifiri fis-sajt ta' eh, tal-bahar font u jinqabdu fil- um, 15 ħaj sorti som, som var jinqabdu fi xbiki meta jkun hemm is-sajt normali. Fl-2010 konna wasalna għal 180 speċi ta' kelp il bar li qegħdin fuq il-lista l-ħamra. Ġifieri joħroġ ċar li rridu nibdew naħdmu fuq projbizzjoni għal sajt ta' klip il baħar memx eh, sajt sostenibli għal-klip il-bahar kif l l-affarijiet l ma għad iktar li jitkellem tajt il-President. Il-Kommissjoni għamlita ċara li eh, ma kienx hemm tibdil sostanzjali imma l-Kumitat tal-Ħut report. Adotta rapport pożittiv ħafna mill-aħħar li id-dus kien dan suġġett fil-Kumitat Għalhekk il-proposta hija li nalqu din petizzjoni għax ma baqanna xejn iktar x'namlu. Imma nikkonsidraw għal futur il-petizzjonijiet fuq dan suġġett li jridu jisiru fil-futur u dejjem nistgħu nerġgħu niftu diskussjoni imma fuq dan il-każ kollox issa id-diskutejna. Għalhekk l-idea hija li nagħlqu din il-petizzjoni. Hawn min ma jaqbilx, kulħadd qed jaqbel tajjeb wis mela immorru għal petizzjoni li jmiss ta' Patrizja Balsarini dwar il- protezzjoni tar riserva naturali tal-Fondo Toċe fi Piemonte l-Italja. Nisimaw is-Sur Sipriani għal-Kommissjoni. Grazzi. F'din il-petizzjoni il-petizzjoni tilmenta dwar proġett li jimbena golf course f'natura eh, eh, f'riserva naturali fil-Piemonte għax din insibu wkoll fid-direttiva tal-asafar ġifri ta' Natura 2000. Skont il-petizzjonant, golf course jimmina il-valur tas sit kemm ġifri il-valur ambientali kif ukoll il-varul tal-art. Id-direttiva tal-lasafar ma tipprojbixix l-iżvilupp f'siti ta' natura 2000 ta' natura 2000 imma jitolbu l-istati membri biex jagħmlu studju ta' impatt meta jkun hemm xi proġent ta' żvilupp u jaraw jekk ikunx jekk issitu situ se jsofri xi xi riperkussjonijiet, ġifri irid studju. Jekk il-riżultati naraw li ma joħroġ l-ebda riżultat negattiv, il-proġett jiġi approvat. Ġifiri għall-interess pubbliku meta ma jkunx hemm alternattiva għal proġett u jista' kol jina li jina. Il-Kummissjoni iċċekkjat ratu ukoll id-dokumenti kollha tal-penizjonant anki rapport ta' natura teknika li saret mill-Aġenzija Reġjonali għal-ħarsin tal-Ambjent tal-Piemonte. Din l-Aġenzija u kol rat l-istudju ta' impatt li sar mill-promotur tal-proġett u u koll semmiet numru ta' persuni identifikat numru ta' um, riperkussjonijiet negattivi tal-proġett jekk dan jiġi approvat mbagħad iseħħ. Abbażi tal-informazzjoni kollha li għandna fidejna, l awtoritet tal-Italja għadhom ma approvawx dan il-proġett. Iġifri m'hemmx deċiżjoni aħħarija fuq il-proġett minn kif qed nifmu l-affarijiet aħna għalhekk dan l-artiklu 6.3 ta' direttiva il-proċedura ta' assessment għadu għadda għaddejja għalissa ġifiri l-autorit tal-Italja għadu ma rajniex li kisru xi regola Ewropea fil-qasam tal-ambjent. Niftaħ diskussjoni Eleonora. Iva, nishtiq biss ngħid li peress li m'għandniex riżultati ta' dan l-istudju ta' impatt, inħallu l-bżon inħallu l-petizzjoni miftuħa. Ħalli nkunu nistaw nifaċċjaw l-izviluppi kif ikunu qed jiżvolġu fil-fatt. ċatiħor, Iva? jina dispjaċini ngħid mhux qed naqbel mal-kollega. Għax fl-Italja tant hemm normi burokratiċi biex suppost iħarsu ħafna affarijiet u tant l-investiment huwa ristret u minn dak li smajna dan il-proġett mhux se jikser lebda eh, regolament Ewropej. Għalhekk naħseb li mhux biss huwa superflu dan kollu ma jista' jkun ta' dannu. Tant hemm viġilanza fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali, ħafna drabi wis regolamenti hemm l-Italja. Għalhekk il-situazzjoni fuq livell nazzjonali naħseb diġà qed tagħmel ċertu salvagwardja m'għandniex għalfejn immorru għand il-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. l-autorit tal-Italja mhux se jagħmlu dan il-proġett jekk ma jkunx sostenibbli, Iġifrina naħseb li inutli nħallu l-petizzjoni miftuħa. If you look in your file. Jekk intom tagħtu daqqatajn il-file, tistaw taraw anki kif qalet eh, il-Kommissjoni li skont l-opinjoni tal-Aġenzija Reġjonali għal Protezzjoni Ambjentali, l-istudju ta' impatt li ġi prezentat mill-promotur mhuwiex ta' stoffa biżejjed u ma jqis il-konsekwenzi kollha. U jista' jkun li dan iħalli reperkussjonijiet negattivi anki ġifiri fuq dan is-sit ta' Natura 2000. Dak li għalek qalet il-Kommissjoni ġifiri għalissa memx ksur ta' eh, regoli, regoli Ewropej, għalek nistaw namlu, aħna nikdbu l autoritajiet nejdu xġara, petizzjoni, u xqettajt il-petizzjoni, imma tajjeb li aħna narfu l awtoritajiet ngħidulhom li qegħdin nosserva dak li qed jiġri. Taqblu li nagħmlu hekk? jaqbis biss itra. Jistaw jagħtu kasa, u jistaw le, jistaw jinjorawa. Imma għall-inqas aħna e, diskussjoni tagħna niġbru l-attenzjoni li tkun saret. Tajjeb, le, jiena nerġa' is-sinjur liħor. jina, naqbel li għanna nibatulom itra, imma qabel nirċivu risposta eh, għal din l-itra tkun ħaġa samba li nalqu l-fajl. Iċifrina ma naqbilx nibatu l-itra u nalqu l-petizzjoni, nibatu l-itra, nħallu l-petizzjoni miftuħa l proċetura kollha u nalquha biss wara li nkunu rċevejna risposta għal din litra ma mhux qabel. Milli jidher mhux qed naqblu mela ħan proponi li nibatu ittra l-autoritajiet nejdu kif taħsib l-Kommissjoni u nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm nirċivu xi forma ta' risposta. Tajjeb li nimxu hekk? Tajjeb, mela Ek namlu, ek se namlu. On the next one, I'm happy. Issa, għal petizzjoni li jmiss is-sur Francesco Montoyar In nil Awkmana maħna għawnek reprezentaf il-rappresenta eh, l-kollettivo ornitologico Black Stork. Singwen negra. E esta petizione ma' referente għal. Grazie ħafna dan huwa proġett illi kena opportunità diġa naħdmu fuqu Għadin nitkellmu fuq dan il-proġett ta' l-elettriċità li tmur minn Marok ta' Spanja. U għadin nitkellmu kol fuq il-fat li emis tini circuit ta' konnessjoni elettriku bejn Spanja u il-Marok. U l-iktar spazju illi qed jiġi milqu ta' natura 2000 huwa il-post ta' Los eh, Lances U fil-2011 diġa kienem mistoqsija parlamentari biex nkunu nafu li mumma il-mezzi ta' kumpens li staw jinataw. U bejn da kollu nistaw najdu illi memx ovvjament hemm ukoll il-fatt illi irridu e, nżommu il-konservazzjoni f'dan il-post għax din nitkellmu hawnhekk fuq ix-xmajjar u fuq il-postijiet tal-kosta. Eh, l-intrapriża illi tixtieq eh, tagħti dan il-mezzi ta' kumpens eh, ġifiri mamlitxek u fl-2012 ġimitlub l-Gvern ta' Span il-Ministeru tal-Ambjent illi u jisosfix ruħu għal dan il-mezz ta' kumpens biex jgħid illi hemm l-art biex tiġi mixtrija l-opportunitajiet tax-xiri u pala surpriza dak illi resqet kienet bini ġdid. Bini ġdid ġifiri ċentru biex tkun tista' tistudja il-tibdil tal-klima u tal-lasaffar ta' migrazzjoni. Imma ma kienx hemm impatt tal-ambjent, ġifiri ma kienx hemm valutazzjoni tal-impatt għall-ambjent. U issa din nitkellmu fuq art pjuttost eh, biraġi firri kważi nofs tal-municipalità fejn qed ikun hemm dal-iżvilupp. Aħna nikdbu lill-Kummissjoni biex nsaqsu fuq il-legalità jew l-illegalità ta' dawn il-mezzi ta' kumpens. U fl-2013 il-Kommissjoni rispondiet illi tilqa dawn il-żviluppi ta' mezzi ta' kumpens għal proġett ma teżistix ġifiri studju ta' impatt ambientali fuq dan il-proġett. E ġifiri għana ma konniex nafu eżatt eh, xet jiġri. Dak li għedin najdu huwa illi ma l-ewwel proġett ġifiri dak inizjali konna din nitkellmu fuq eh, art ta' natura ta' taħt natura 2000 u bħala kumpens eh, kienem u kol il-fat illi il-kunem bini ġdid imma dan kien riżultat imma dan il-post li u diġa imħares ma post differenti u l-ekpa l-ewwel proġett kienu ġojt mal-uta eh, erba abitat ta' interess għal-komunità u bit-tieni proġett li fejnem il-mezz ta' kumpenset najdu u koll li kienem dawn il-reperkussjonijiet li se jkunem fuq l-ambjent dan il-post. U għalek jekk nużaw ġifir dan il-bini ġdid minnajr ma studju ta' studio studju tal-impatt u għadin nitkellmu għawnek illi jkunem pjan ta' eh, urban fuq dak li huwa l-impatt fuq l-ambjent ma nafux li ma se jkunu reperkussjonijiet ta' dawn il-mezzi ta' kumpensi kunem bini ġdid fuq l-ambjent u fuq ovvjament iċ-ċittadinanza kollha kemm Issa dan il-pjan kif kont qed ngħid m'għandux dan il-proġett tal-impatt fuq l-ambjent ma kienx hemm valutazzjoni eh, tar-reġun u jide illi hemm iva rapport li jesisti imma ma jistax jiġifieri kif qed jgħidtu ma jistax jiġi mingħajr ma jkun valutat u l l-intrapriza ġifiri tal-elettriku ta' Spanja mi parti minn din il-fondazzjoni għax jiet u kollettajt illi kienem fondi ta' l-Unjoni Ewropea pala priorità. Jider illi dan it-tini proġett, dan it-tini bini iktar minn l-ewwel bini u kollet jagħmluh bil-fondi Ewropej u din il-fondazzjoni li trappreżenta l-intrapriża rċevet eh, sovvenzjonijiet minn fondi Ewropej għal bini ta' dan iċ-ċentru. Minn banda l-oħra, din naraw il l-fondi Ewropej huma destinati għal dan il-proġett imma hemm ukoll konnotazzjoni qasira ħafna għax dan il-proġett huwa fuq eh, art tal-Ministeru ta' Difiża ġifra l-użu militari. U għalhekk l-investiment ekonomiku li se jkun hemm l-Unjoni Ewropea jafu li huwa proġett illi parta minna hija ta' 15-il sena. U għalhekk eh, Komissjoni qed tajt illi m'hemmx fondi Ewropej waqt li aħna dokumentazzjoni li ressaqna juru illi hemm il-preżenza ta' fondi Ewropej f'dan il-proġett. Issa dan il-poster li għat intara forsi huwa naqra kumples biex wieħed jifmu imma bieċa eh, biċċa tal-lemin qed tara taraw dak li hemm il-Gvern ta' Spanja ti Franza il-proġett u mill-lat tax-xilluk hemm il-finanzjament min-naħa tal-Unjoni Ewropea u l-vleġġa qed turi wkoll eh, dak li qed jitaħdem fuq il-petizzjonant u l-parti tal-fondi Ewropej għal dan il-proġett bħala mezzi ta' kumpens. Dan il-proċess kif kont qed ngħidu ta' 15-il eh, sena l-ewwel bini, mbagħad it-tieni bini, u mbagħad kien hemm ovvjament ħafna dowmin u meta eh, eh, nardu meta per eżempju jkunem eh, u kol xi sviluppi għaddik li deklarazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent u l-Komissjoni li suppost tkun il-Gwardjan tat trattati u kol laqas tobbliga ċittadini ta' li mbagħad imorru qudiem il-Parlament Ewropew u xidri per eżempju meta fi Spanja naraw li m'hemmx separazzjoni tal-poter fil-partitana u m'hemmx laqas dan l-impatt tal fuq l-ambjent, m'hemmx studju u meta naraw li deklarazzjonijiet l ma biss eh, formali u meta jkun hemm eh, tema ta' kollox ikun assolut u għalhekk kif se nagħmlu biex inkollu dawn il-mezzi ta' kumpens. U għalhekk din il-petizzjoni qegħdin nagħmluha biex il-petizzjonant ukoll Ovvjament l-ewwel net jara l-impatt li fuq l-ambjent għax dan wara kollox dak li jixtieq il-petizzjonant. Mbagħad jara wkoll eh, dak li huwa l reperkussjonijiet fuq l-ambjent biex jkun hemm il-valutazzjoni tal-istudju tal-ambjent għax din ngħidu illi dak li kien hemm riċentement ukoll huwa favur ħafna li jitħares l-ambjent għal dik li hija direttiva tal-habitat, ta' fuq l-safar u tal-ambjent. Ma kienx hemm valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent u fl-aħħar mill-aħħar u nagħlaq hawnhekk aħna ovvjament qed nħallsu minn butna. Grazzi ħafna. I thank you very much. Grazzi ħafna. U issa nisimaw il-Kommissjoni x'għandha xtejt. Sur Kapriani. Grazzi. L-ewwel net kelmtejn dwar il-proġett l-ewwel wieħed nsibu fil-petizzjoni. Ġifieri il-konnessjoni tal-elettriku bejn Spanja u Marok, il-Kommissjoni diġa kienet għamlet inkjesta fl-2011 fuq dan is-suġġett għax kien hemm ċertu numru ta' almenti. U kienet il-Kummissjoni diġa studjat il-dokumenti kollha li kienu ġew sottomessi mill-awtoritajiet ta' Spanja. X'sibna dak iż-żmien? Ma kienx hemm impatt negattiv fuq il-habitat u l-ispeċi li insibu f'dan is-sit, sit importanti wara kollox il-proġett ma kienx se jaffetwa b'mod ħażin dan is-sit u l-integrità tas-sit. Iġifieri din l-inkjesta kienet tal tal-Kummissjoni. ħaġa importanti li nsemmu għadiex l-awtorit ta' Spanja kienu adottaw numru ta' miżuri ta' kumpens imma peress li il-Kummissjoni kienet qalet li ma kienx jkun hemm riżultati ħżiena fuq il-habitat u l-ispeċi, dawn il-miżuri ta' kumpens ma jiġux, m'għandhomx jiġu konsidrati bħala eh, skont l-artiklu 6 il-paragrafu 4 tal-direttiva tal-ħabit ma jistawx jitqisu minn dan l-att. Dan l-aħħar l-autoritajiet ta' Spanja bidlu xifti dawn il-miżuri ta' kumpens u bidluhom fil-fatt daħlu eh, miżuri ġodda u fost dawn il-ġodda hemm l-iżvilupp ta' ċentru għal dawn l-ispeċi ta' safar migratorji iġifiri ċertu bini militari se jiġi restaurat u se jkun ċentru għal dawn la safar. Skont l-informazzjoni li aħna rċevejna, qabel jaslu għalihom l-autorità Spanja kienu talbu l-promotur biex jiġġustifika dan it-tibdil u anki biex ikun hemm studju ta' impatt dwar il- matul ix-xogħol u anki wara li jispiċċa x-xogħol fuq dawn la safar. Isu screening hekk isu aħna dawn dan l aġir tal-awtorit Spanjoli u anki hawn ma kienx se jkun hemm impatt negattiv wara ġifri li joħroġ mill-bini ta' dan iċ-ċentru Għalek, għabbażi tal-informazzjoni, dokumenti li anki eh, sottometta l-petizjonant, memx provi li juri li jekk jimbena dan iċ-ċentru se jaffetwaw ħażin il-sit ta' Natura 2000. Il-Kummissjoni għalek maraċ li hemm ksur ta' direttivi natura u mhux se nieħdu miżuri u passi kontra l-awtorità Spanja. Grazzi. Thank you very much. Grazzi, tgħid il-President. Mela l-kollegi issa Rossa l-ewwel. Iva, grazzi ħafna. Iva, fid-dawl insomma jof konformita ma dak li għalet il komissjoni ġifej napprezzaw ħafna dak li qed tagħmel biex u nirringazzaw il-petizzjonant. Ovvjament din nitkellmu fuq it-tieni circuit ta' konnessjoni elettrika bejn Spanja u eh, Marok li għandu xaqsam għal fligu iktar ma ġifir tolqot il-fligu u ta' għata' direttiva tal-abitat Issa smajna l-Komissjoni titkellem li mill-2011 il-Komissjoni talbet lill-Ministeru tal-Ambjent u tal- eh, kif ukoll tal-Lat Marin tal-ġifieri l-inmijiet kostali u t-tweġiba kif il-Komissjoni kienet negattiva għalhekk l-istess ġara fil-konsultazzjonijiet kien hemm it-tieni sensiela ta' konsultazzjonijiet fl-2012 u jider illi u koll kienet negativa. Issa fuq dawn il-miżuri ta' kumpens mill autorita ta' Spanjoli b'dan iċ-ċentru ta' għal-asafar migratorji illi qegħdin supponi li jkun hemm impatt fuq l-ambjent. Studju fuq l-impatt fuq l-ambjent imbagħad kien hemm it-tweġiba tal-2013 l-Awtoritajiet Spanjoli u l-Kummissjoni poċċediet tara mela il-każ u għalek forsi kienem xiftit eh, domin minħabba id-data ġdida li ġiet minnaħat tal-petizjonant imma jien nixtieq ningrazzja wkoll il-kollegi li żammu l-petizzjoni miftuħa jew jalquha ġifiri skont dak li tajt il-Kummissjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Sebajos. Grazzi ħafna, President. Jina naseb li hemm diskrepanza enormi bejn dak li qalet il-Kummissjoni hawnhekk u dak li qed il-petizzjonant. U wara li ħdimna ħafna ma' leġislazzjoni fuq l-ambjent fi Spanja u l-studju tal-impatt fuq l-ambjent, ġifiri, naf mux dejjem wieħed istajabda fihom forsi, u għalhekk jiena naħseb illi Eh, minn dak li smajt hawnhekk minn dak li qed jgħid il-petizzjonant u dak li qed jiġri issa huwa li hemm proġett ġdid mingħajr studju fuq l-impatt fuq l-ambjent, Impendentement minn dak li ntqal qabel, ġifiru fuq l-ewwel uh, proġett u dawn il-miżuri ta' kumpens li mhux din eh, din jingħataw u huwa każ ġifiri fi Spanja, imma qed jinventaw xi ħaġa oħra miflok jagħtu l-kumpens u għalhekk jiena smajt għawnek, hawnhekk eh, kemmu fuq il-finanzjament, il-Kummissjoni ta' m'hemmx finanzjament, imma eh, jekk naraw il-dokumentazzjoni li rajna hemm il-boll tal-Unjoni Ewropea f'żewġ postijiet u lek insaqsu eh, hawnhekk Ispanja tajtiva tpoġġi l-boll hawnhekk ah, jekk il-Kummissjoni m'għandix kontroll. Iġifiri, etnaħdu dejjem li hawnhekk forsi għaw xiftit fi xkil imma naħseb ukoll illi dak li jonqos hawnhekk f'dawn l-istudji fuq l-impatt tal-ambjent fi Spanja hija lokalizzazzjoni alternattiva, ċifieri sit alternattiv. Jiena ma nafx dan il-każ jekk forsi jkun hemm l oħra jkun hemm sit ieħor forsi post ieħor. Ma nafx, dawn ma nafuħx. Mm, qed ngħidu hekk u għalhekk il-petizzjonant ukoll tkellem fuq dan it-traffiku fuq l-erużjoni u ġifieri nafu biċċa dan huwa il-każ. F'ħafna ħafna drabi dan ta' sikwiet ġifieri jiġri fi Spanja. Ġifirira fuq din il-petizzjoni nista' ngħid biss illi hawnhekk għed nistgħu nkomplu bl-investigazzjoni tagħna biex naraw kif eh, jista' jsir dan il din il-valutazzjoni tal-impatt, forsi naraw siti alternativi anki l-fondi, il-fondi fejn qegħdin u um, minn fejn qed jiġu minn fejn sejjer fejn qed ġifieri eh, fejn dawn il-flejers kollha qed jiġu u fejn qegħdin jitnefqu u anki fuq il-post stess fejn se jkun hemm dan il-bidi ta' tini proġett jew smajna biss l-awtoritajiet Spanjoli. U lek naħseb li hemm differenza kbira eh, minn dak li qegħdin naqraw u dak li qegħdin nisimgħu mill-awtoritajiet f'dan il-każ u forsi hemm bżonn li wieħed jara bajnejh u naraw jekk u xil-kas jew le. Grazzi. Mr. Terry Cabras. Grazzi, President. Naħseb illi l-petizzjonant identifika xi ftit eh, kontradizzjonijiet minn dak illi qalet il-Kummissjoni fit-tweġiba tagħha pereżempju illi hemm eh, rapport ta' l-impatt eh, ma jeżisti xew lew importanti li bħed jiċċaraħ dal-punt. U mbagħad it-tieni punt li hemm fondi Ewropej għal użu jew abużu dan huwa importanti kolli wieħed jiċċaraħ dan il-punt. U għalhekk naħseb illi l-Kummissjoni ma qalet xejn. Eh, dan huma punt importanti. Meta l-Kummissjoni qalet illi eh, forsi kien hemm eh, rapport negattiv, jgħalet hekk fl-2011 meta l-petizzjonant qal li fl-2012 kien hemm proposta ġdida alternattiva għar minn dik ta' qabel u għalhekk hija ħaġa stramba illi hemm dawn il-miżuri jew mezzi ta' kumpens għax isu kollox qed jimxi sew imma mhux għal dak li huwa l-kumpens. U għalhekk meta wieħed jieħu dawn il-miżuri ta' kumpens għax hemm raġuni għax hekk le dawn l-affarijiet ma nagħmluhomx. U għalhekk eh, sinċerament dawn huma żewġ punti li huma fondamentali u minn perspettiva tiegħi eh, ma jgħu taħt din il-petizzjoni msa ħed jiċċarhom. Mr. Mato. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, Presidenti, ma kontx intervjeni ma għax kollox kien raċar ċarba dak li għajt il-Kommissjoni, imma wara li smajt, dak li smajt hawnhekk, jidher li għal hemm bżonn li wieħed jgħid l-ewwel net illi jiena mish qed nara illi ma nistawx najdu għawnek li nħdu l-affarijiet hekk kif ġiġi eh, għax meta nitkellmu fuq il-korruzzjoni fuq affarijiet hekk jiena ma sax ngħid biss f'dak fid-daw li qalet il-kollega tiegħi imma għom il-qrati dawn l-affarijiet. U għalhekk ma nistgħux ngħidu affarijiet noħorġu bakkużi jekk nisparaw kif ġiġi għax għanna l-obligu wara kollox kont liġi u għalek jek hemm eh, xi reat u traffikar huwa reat bżonn najdu hawnhekk u mhux hawnhekk imma qoddim il-qrati u għalhekk naħseb illi meta nitkellmu fuq eh, siti alternattivi hemm bżonn li ngħidu hawnhekk qegħdin eh, analizzaw l-affarijiet u jkunu f'konformità mal-liġi u l il-Komissjoni għalet biss ek u l aħna mżon nimpenjaw ruħna hawnhekk biex forsi nbidlu l-affarijiet imma hemm min qal illi dan huwa kunċett li mżon niċċaraw, iva niċċaraw kemm trid, Imma jekk ċertu każ la fajt ma jkunux ċari, eh, ovvjament, wieħed jgħid illi hemm kumpens umbat le, le, jew ikun hemm kumpens mbagħad imżonn wieħed jerfa' responsabilità ikun hemm dokument jew affarijiet le dan fin iż-żona jew fuq it-territorju ta' kumpens. Għax xekle jkun hemm meta wieċ tal-liġi għalhekk wieħed ikun jaf jekk xi ħaġa legali jew illegali xekle maħniex qed nifhmu xejn. Grazzi ħafna. The debate is Mela, dibattitu għet jahr jibda jkun wieħed sħuna. Jina ma, ma tajtikx permess titkellem, tajt il-President. Issa jmiss l-qalbi għol Guzman. Grazzjas. Grazzi. Iva, sempliciment nixtieq ngħid li aħna dak li qed nifmu minn parti tal-petizzjonant u ta' Sinjura Tavajos aħna naqblu mal-fat illi hemm bizet argumenti biex inżommu miftuħa din il-petizzjoni u nistennew it-tweġiba tal-Komissjoni x'wara kollox dawn ġew qabel mill-proġett tal-2012 u jekk ġewx użati jew le fondi Ewropej fuq din il-kwistjoni hija biżżejjed importanti biex nżommu miftuħa l-petizzjoni u għalmenu jkun hemm inkjesta fuq dawn l-affarijiet iktar minn hekk xejn. Afaw, grazzi. Thank you. Grazzi. Is-sur Thierry Cabras. Id-dispeċini Presidenti naxtaqt najd biss illi ma damx naħseb hija ħaġa xirka li meta tkellmu fuq din id-diskrepanza fuq affarijiet li jiena ma tomx. Jiena eh, tkellimt fuq kumpens imma qatt ma tkellimt fuq fraudi u korruzzjoni fuq affarijiet hekk u naħseb id-diskussjoni qed tkun waħda ċara u nadifa. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ħafna. Għaw xaħat juħor? Li xtiq jesprimi ruħu fuq dan il-punt, Rosa. Ġo la ultima komunikazzjoni. Iva, fl-axar komunikazzjoni minna ħat l-Kommissjoni u tista' tgħid li l-Kommissjoni għek forsi minna qed nizbalja, kienet tal-2013, ġifiri, minn dik ta' qabel tal-2012 u l-Kommissjoni fit-tweġiba tagħha tajt illi tkompli bil-każ għax kienet ħaġa tajba u il-mezzi ta' tal-kumpens ma kienx bidlu si direttiva ma' apetat ma' għedin nitkellmu mbagħad fuq it-tweġiba tal-2012 li kienet ftit qabel dik tal-2013. Ġifieri ma nafx jekk eh, il-Kummissjoni toqgħod ma' dak li toqgħod ma' dak li tajt. Can I give the floor for Mela, kumment zaħir minna tal-Kommissjoni Malaj, malaj. Mela, fuq il-kwistjoni tal dan il-proġett il-ġdid, jina smajt li em, ma kienx hemm assessment kif suppost. Imma direttiva tal-habitat ma tistipulax li kull proġett f'Natura 2000 irid ikun bil-fors suġġett għal impact assessment dawk li jkunu jista' jkun li jkollhom impatt negattiv biss iridu jiġu studjati. Sta l-awtoritajiet jiddeċidu xi dwar il-proġett u x'effetti se jħallu. E, jekk jidrilhom huma jitolbu il-promotur li tihom iktar dettalji u fuq dan iċ-ċentru per eżempju dan kien, kienet bażi militari, il-post, l-ispeċi, l-habitats li suppost qed jiġu protetti, l-awtoritajiet raw li ma kienx hemm bżonn ta' studju ta' impatt komplu dan possibbli skont id-direttiva tal-habitat. Issa, jekk xaħat li qed jilmenta jixtiequ l-Kummissjoni tindaħal iridu jtuna l-provi kontrarju ta' dak li qed jgħidu l-awtoritajiet, imma aħna m'għandniex dokumenti fuq xiex nibbażaw l-oppożizzjoni tagħna. Għalhekk aħna mal-awtorità ta' Spanja m'għandna l-ebda bażi biex nilmentaw. Ovvjament m'hemmx bżonn aħna l-Kummissjoni m'għandix possibilità li tagħmel spezzjoni, aħna biss nistgħu nqajmu każ jekk ikonna il-provi u fuq il-finanzi minn diġi għagri għand il-kollegi xieċ ħaġa. Onor Hernandez. Għana f-sinar tajab l-għajmarajr, jena rappresenta diġi agrikoltura u malajr malajr fuq dak li għal-finanzjament. Aħna kena ċess għal provi ġifira dak li huma l-fondi Ewropej reċentement, reċentement ħafna ġifiri x-xiftiti jemilu u il-presentazzjoni tal-petizzjonant qed jgħid illi eh, kien hemm eh, dan il-fondi eh, Ewropej li nħarġu Issa, għal dan iż-żmien aħna ma nistgħux naraw li għandna l-affarijiet preċiżi li jkun hemm fondi Ewropej użati. Kantkom il-provi, il-provi jgħidu forsi iva illi kien hemm dawn il-fondi Ewropej imma jekk jew hekk dan huwa il FAEDR illi eh, u l-fondi rurali li kienu eh, eh, identifikaw il-ħruċ ta' dawn il-fondi Ewropej għal dawn is-siti u għalek wieħed mir-rekwiżiti kif qalu kol il-kollega tiegħi u li kull proġett illi ħanajdu hekk għandu l-possibilità illi kollu impatt fuq l-ambjent mod sinifikanti, bżonn ikun suġġett għal studju tal-impatt fuq l-ambjent u dan il rekwiżit din hija kondizzjoni illi huma responsabilità tal min jiġestixxi il-proġett illi jikkontrolla l-affarijiet. U għalhekk il-Kummissjoni minaħħa tagħha bħala prinċipju ta' sussidjarità ma titħolx fil-proċess ta' selezzjoni ta' għażla imma permezz tal- ġifieri l-awdituri jistaw jiverifikaw jekk l-istati membri kontraw xaffariet kif suppost. Imma ħna hekk aħna nafu dan il-proċess, dan il-proġett, dan il-kas. il proċess dan il proġett dan il kas il mħabba il-petizzjonanti u dak li għalunna imma mhux neċessarjament aħna nsegwu eh, ġurnata b'ġurnata l-iżvilupp tal-proġett. U staqt niċara dan il-punt. Grazzi. We are actually running a bit out of time. Is there any other... Grazzi. Ma nafx kamx għamx biex iktar interventi. kena bosta kommenti illi jidru li jridu jżommu l-petizzjoni miftuħa sta segretarjat issa illi jiprova jisib soluzzjoni. Miex soluzzjoni li tħalli xogħol miftuħ? Jekk ma nkunux nafu xem bżonn isir. Għan neħtieġu lajnuna tas segretarjat biex ikompli jarbel jekk hemmx iktar xol xisir. Nixtieq Nati proset l-Kommissjoni ta' tuġiba li taw, vera daħlu fil-dettal, u nasab il-kollegi, Iva, memx ma' rridu iktar informazzjoni, u forsi rridu jimxu iktar il-qoddim. Grazzi tal-informazzjoni kolla li tajtuna. Il-sosta segretarjat illi jridu jisibu soluzzjoni oħra l-qoddim. Nishtiq forsi nat din mikrofonu għal kumment tal Grazzi kif kontet najt qabel u kif kienu tajt il-Kommissjoni. Iva, il-petizjonanti bil-forsi kollu ovvjament jaċċetta anki l-għum mezzi kompensu anki nasib il-petizjonanti u koll mm, Eh, meta jek ma jġawnek, kollu xrib għaddej. U għallek meta il-Komissjoni u koll jaf dak eh, li eh, ġab pala provi il-petizjonant fu dan il-proġett, imma petizjonant ovvjament ma jistamel xejn qoddim il-Komissjoni. Dan huma nistani qafaw dan il-komment qasir minn ħatijaj, grazzi ħafna. Okay, so now we know. Grazzi, istanafu xandu jisir Is-segretarjat jkompli xandu jissir. jsir. Għalhekk jiena nirringrazzjakom tal-li tajtuna l-esperjenzi tagħkom samtu l-opinjonijiet tagħkom u l-petizzjoni mhix magħluqa daqstant nirritornaw lura. Għalija il-punt li jmiss, issa l-petizzjoni li jmiss dwar Monkofa Spanja ħafna kwistjonijiet ambjentali din dwar l-ilma mormi minnaħat tal-Kommissjoni għanna l-Sur Fernandez Gomez. Jek joġbok. Muchas gracias, signora Presidenta. Grazie ħafna, signora President. F'din il-petizzjoni għaddin nitkelmu l-iktar fuq il-nuqqas ta' trattament tal-ilma tal-iskart mill-organizzazzjoni eh, ta' La Torre. Ġifen nitkelmu fuq il-zona ta' Castellon Skont id-data li aħna batna lill-Kummissjoni nitkellmu fuq dan l-ilma tal-iskart illi eh, imur direttament f'kanal fejn umbat eh, imur għat-trattament eh, biex jiġi umbat regolat. U għalek għedin nitkellmu fuq kanal li wassal għal diga u għedin naraw u koll illi dan imur lejn ġifiri lejn il-bahar umbat mill-bajja u l-bahar. U pedizzjonant jgħid illi dan jista' wkoll eh, jolqot il-kwalità tal-bajja li qiegħda viċin ħafna. U l komissjoni analizzat din l-informazzjoni u konsidrat ukoll il-fatt illi id-daqs ta' nis li qed jgħixu hemmhekk ġifieri tal fuq il-post huwa żgħir ħafna inqas minn 2000 ehm, abitanti ekvivalenti u skont l-artiklu 7 tal-direttiva fuq eh, trattament eh, ta' dan l-ilma tal-iskart minn zona urbana Eh, dan it-trattament illi huwa minn inqas minn 10.000 popolazzjoni ekvivalenti ikollhom jirċevu trattament xira, jiġifieri li jippermetti li l-miet riċeventi jissodisfaw l-objettivi ta' kwalità relevanti u dispożizzjonijiet relevanti tal-leġislazzjoni tal-komunità ġifieri sa tmim l-2005. Il-Kummissjoni Ewropea iċċekkjat ukoll illi Eh, dak li huwa ir-rapport fuq eh, l-ilma u tal-2013 tajt illi eh, l-ilma li hemm tal-għam ġifir l-ilma għall għawm f'din il-bajja hija waħda eċċellenti u dan għal-mennu kien fisem il-graw tal-2008 u għalek ma jidix illi kien dan l-ilma tal-għam ġim il-qut. U nafu illi għalissa hemm ukoll proġett għal bini ta' reċiklar ta' trattament li se jibda jaħdem fix-xhur ġejjin. Mela fi dawl ta' da kollu fid-dejta u fid-daqs zaħir ħafna ta' nies illi jgħodu fil-post u fuq l-investiment u fil-fatt li l-ilma talaw ma ġiex mill-qut, il-Kummissjoni waslet għal konklużjoni illi ma tinterferix ma tagħmel xejn għax jider illi l-applikazzjoni tad direttiva fuq il-żoni rali huma eh, huwa e, priorità teżisti fil-proċedimenti attwali li għaddejjin fejn hemm sentenza wkoll tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' Spanja għal l-implementazzjoni tajba ta' din id-direttiva u għal daqstant f'dan il-proċediment għaddej tixtieq li titratta dan il-każ mod individwali għax forsi ma tantx huwa daqshekk importanti minħabba l-entità u d-daqs sajra tiegħu. Grazzi, President. And the floor so Grazzi għandu sa mikrofonu l-Sinjura Guzman l-ewwel. Iva, grazzi, ħafna. Il jiena xtaqt nitkellem fuq il-petizzjoni issa il għaliex jiena l mal-assoċjazzjoni involuta nifhem il-problema u fuq l-istess suġġett tal-żona ta' Kastijon u niddefendi l-każ l għaliex l-assoċjazzjoni ma tistax tkun hawnhekk preżenti fostna qegħdin nitkellmu dwar żona ta' 2000 persuna iżda manki camping sites fil-fatt fil-fiċina għal-dastant tittikkonsidrom u koll din hija żona fejn hemm ilma mormi iżda m'hemmx impjant ta' trattament tal-ilma. L-ilma sempliċement jinħażen u mhux hemm m'hemmx biżejjed spazju għall-ilma li jrid jinħażen dan l-ilma jaqbes il-limitu u jibqa' ħireġ, jibqa' ħireġ fl-ilma tal-baħar. Dan ifisser illi dan l-ilma qed jintrema dirett fil-baħar. Dan għandu implikazzjonijiet anki għas-saħħa tal-bniedem. kien hemm tfal li qabdu infezzjonijiet mill-baħar, għaliex hemm dan l-ilma qed jintrema dirett fil-baħar kif ukoll riperkussjonijiet ambjentali u implikazzjonijiet oħrajn bħal dik ta' zona ta' turiz, da pal dik ta' industrija ta' turizmu din hija zona kostali. Manki bajja, bandira blu, bandira blu illi natat mill l-organizmi Ewropej marbuta mal dan is-settur u qed nisimgħu issa li hemm nuqqas ta' konformità. Hemm nuqqas ta' konformità ma' numru ta' direttivi u id-direttiva għafas tal-ilma. Nemnu illi hemm biżejjed raġunar b'saħħtu il-Komissjoni ta' taħsel idea minn dan li xattajt li memx biżejjed nies effettwati mill-problema dak li qegħdin ngħidu hawnhekk u li hemm żona fejn il-popolazzjoni tiżdied f'salt it nitkellmu 5000 persuna fil-żmien tas-sajf u problema oħra bħala apparti il campsite hemm anki żona industrijali hemm fabbrika ta' ċeramika dan il-kompless industrijali u l-ilma mhux qed jiġi trattat kif suppost fl-impjant ta' trattament tal-ilma l kummissjoni qed tajt li iva l-ilma għandu jiġi trattat kif suppost. Dak għanna u fejn ilma maħmuċ qed jibqa' ħireġ fil-baħar u n-nisa jomu f'dan ilma maħmuċ, din hija problema mhux biss tan-nies dan anke għall-ambjent kif ukoll industrija tat-turiżmu. Għandna punt ieħor problematiku l-impjant ta' trattament iva qed jinbena l sejlu għaddej snin twal ma nafux meta ħajaħdem jaħdem ma nafux eżattament is-sitwazzjoni x'inhi anki budgetarja Ir-riżorsi budgetarja ma nafux eżattament xinu ma' Spanja wadda stat ma nafux jekk dan l-impjant fl-aħħar se jinfetaħ minn hawn ġieni qarib, għadha sa nixtieq nżommu l-petizzjoni miftuħa u rridu nesprimi wkoll it tħassib tagħna l gvern Katalan u l-awtoritajiet ta' Munkafa Imista nibatulhom ittra u torbu U naħseb il-liva l għadet tibqa' miftuħa. Grazie, Chair. Um... Ehm. Grazie ħafna. Irċevejna informazzjoni addizjonali issa li għadek foslitilna u xek, għadda san nista' ngħidan li ġej jekk dan l-impjant ta' trattament tal-ilma ħajjif taħdaqt, mux ħajjin nħalluwa il-petizzjoni miftuħa sa' kam jinfetaħ vera l-impjant. Jekk fl-ħar sa fl-ħar jinfetaħ dan l-impjant kun bieċaħbar tajba mill-lat ambientali. Dan għaw sejjer jiġri dan l-impjant trattament tal-ilma l-ġdinja punt kuntenzi u situazzjoni tħaraq ħafna. Si, <clears throat> bueno, jo diskrepo, porque la informazzjoni della Ma nafx naqbelx, għaliex l-informazzjoni li waslet nam il komissjoni hija ċara l-Kummissjoni qalet li da ma jaffetwax l-ilmijiet smajna l impjant ħajn fetaħ daqt, smajna dam il-gvern ta' Spanja, eja ma ninsewx li ħna l-Parlament Ewropew ma naħadmux fuq livell komunitarju fuq ta' reġjoni, jew provinċi ġewwa Spanja. Aħna ninsabu hawnhekk nirrappreżentaw l-elettorat fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni qalet illi m'hemmx problema bl-ilma tal-baħar, issa rridu nistennew għal għal-impjant tal-ilma tal-purifikazzjoni tal-ilma l-qas biss jaqa' fiħdan il-kompetenzi tagħna. Nistgħu nagħlqu qoqa petizzjoni id-dibattitu għandu jisir fuq livell reġjonali, mhux fuq livell Ewropew, il għaliex mill-livell Ewropew il-wedit kollha ntlaħqu dak kollu li kollu jsir sar. Beatrice, Iva, grazzi ħafna, Signor President. Għabbażi tal-informazzjoni li s-Sinjura Albion tatna naħseb li huwa importanti, li neħdu nota tal-tuġiba tal-Komissjoni. Naħseb għanna niverifika l-kwalità tal-ilma, l-kwalità tal-ilma tal-bahar, l-informazzjoni li għanna hija tal-2013, forsi rridu naraw dik tal-2014 li s-sena tagħmel differenza kbira. U importanti niverifikaw jekk saritx bidla kbira. U forsi dak l-element imbagħad nistgħu nużawh biex nikkonkludu dan il-fajl. U importanti li nirrikonoxxu li l-livell municipali jrid jiżgura konformità iżda l-Unjoni Ewropea jekk tieħu deċiżjoni għandha tkun qed tibbaża ruħha fuq informazzjoni l-iktar riċenti. L-informazzjoni li użajna għandha tkun ferm ġiet riċenti minn dik li sibna. L-Onorevoli Arbiol? Sì. Iva, grazzi. Jina naqbel mal-kollega tijaj fis-sens li il-bini tal-impjant trattament tal-ilma huwa importantissimu. Le, ma jaqax taħt il-kompetenzi tal-Parlament Ewropew iżda il-fatt illi Dan l-impjant sejjer jingħala l-Unjoni Ewropea suppost qiegħda tiżgura l-ilma jgħet jiġi trattat qabel jintefa fil-baħar bil-perspettiva tiegħi tal-inqas nimmaġina li hawn minn jaqbel miegħi hawn ġew. L-ilma nafu li mhux qed jiġi trattat kif suppost. stant aġġornament permezz ta' verifika tal-kwalità tal-ilma tkun utli u qabel nalqu il-petizzjoni naħseb imissna nistennew li jinfetaħ l-impjant ta' trattament tal-ilma. L-Onorevoli Kadras, Iva, jina in... nammetti illi il-kollega l-bjol għamlet punt importanti ħafna. Is-Sur Sosjan. Grazzi. Diskużaru ħilli wasalt tard. Dan huwa suġġett li jiena kont konxju dwaru u nixtieq nappuntu nagħti l-kontribut tiegħi. Hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea li l-ilma huwa ta' kwalità għolja biżejjed. il-qalba ta' situazzjoni xiniri, ħana rridu naraw illi bħala Parlament Ewropew illi l-kwalità tal-ilma tinżamm u l-kontroll li jsiru. Għalda stant, jek nalqu l-petizzjoni issa ħa mollura mill-responsabiltajiet tagħna bħala livell Ewropew. Għandna bżonn ta' evalwazzjoni ta' kwalità tal-ilma. Naħseb, aħjar nistennew sakemm dan l impjanza fl-aħħar jiftaħ u mhux nagħlqu l-petizzjoni qabel ħadd ma talabni iktar għal mikrofonu, ma nafx hekk hawnx minn xi jagħmel iktar interventi. Pal. Kwistjoni ta' qabel, inħossni isni spiċċajna Spanja, Kumitat Spanja donna, kħat jitkellem l spanjol Nishtuq li t-tem barra jkun sabed iħor ieħor ukoll palma jkun Spanja, sfortunatament Brussell mhux il-każ. Palma qalu il-kollegi, Il-petizzjoni nżommuha miftuħa u nitolbu għal aġġornament u iżjed informazzjoni fuq l-iktar statistika u analiżi xjentifika tal-ilma riċenti. U naraw kif se jingarantixxu l-awtoritajiet ilma nadif L-ilma mhux lussu, l-ilma u l-ħajja. Sewwa donnu kulħadd jaqbel mela. Il-punt li jmiss. Oħra ċilaġeb il-petizzjoni li jmiss ukoll imresqa minn Spanjol dwar il-ġestjoni li kkawżat ħsara fl-ambjent tal-baċin ta' xmara taħo. Ja, nistan għaddu fil fat mill-ewwel mikrofon l sinjura Valina. Yeah, yeah, we have the petitioners here. Uh, yes, you are most welcome. Sorry. Iva, il ah, Kalli l-kartezina tajt il-President Signora Prieto Ruiz u Sur Miguel Angel Sanchez Perez. Fisem il-Plataforma in Defensa dell strio Taho i Alberke. Grazzi, Signora President, l-ewwel kumment tiegħi u ringrazzjament, ringrazzjament tiegħek tal-istedina l-istedina l-elna biex nispjegaw situazzjoni diffiċli għal din ixmara xmara aħna u kol nispjegaw kemm aħna irrabjati bħala residenti lokali aħna qegħdin nirrappreżentaw lil Daniel Martinez li kien il-koordinatur għal reġjun Kastija La Manċa aħna din il-petizzjoni għaddejnija fl-2012 ma kenniex pjan għal ġestjoni tal-baċin dak iż-żmien u fl-2013 ritornajna lura l dan għaliex il-pjan ta' ġestjoni tal-baċin fl-ewwel fażi tiegħu ma ippjanax il-fluss tal-ilma b'mod adegwat. Il-Gvern Spanjol ħareġ b'tigriterjali ili qabeż il-pjan inizjali u mar kontra ix ta' espressi fil-pubbliku. U dan ifisser illi xmara kien sejjer jiġi esklus mill-pjan ta' ġestjoni tal-baċin ta' xmara għandastant. Ma kien se jiġi konsidrat għal qed ngħidu 375 metru kubu fis-sena. Issa, bħalissa, il-kanal ta' trasferiment illi jgħaddi l-ilma mill-xmara għal xmajjer oħrajn ġewwa Spanja. ġorru 12 metru kubu fis-sena fil-waqt li din xmara 6 6 metri kubu fis-sena permezz tas sur Kanjete ħareġ il-Gvern Spanjol bi pjan għal baċin biex salva il-fajl u <laughs> idur madwar id-direttiva għafasal l ilma It-tieni fażi tal-pjan mux biss hemm il-problemi tal-ewwel fażi iżda komplu jigravawhom il-pjan tal-baċin kontra l-25% tal-ilmijiet tal-baċin u tal-ilma li uħraċ minnom, għana ġibna din il-petizzjoni, din il-petizzjoni li qed tiġi posposta data għall il-ħuq tal-kondizjonijiet għall-ilma. l-ilma u għajosar baċin inkalla ħajmur fil-reġjun tal-Vant. Eżis deputati, nista wasal l waqt li n-intervjenu, irridu niddeċiedu. Jekk irridu xinħarsu tassew l-ambjent, jew jekk aħniex skjavi tal-reġjun tal-Vant u setat ekonomiċi fiħdanu il-parlament irid jgħidilna li għandu sal-qalbu l-ambjent, l-habitat u l-ġestjoni tal-ambjent. Iċ-ċattinin Spanjoli u Portugiżi tal-baxin tat-taħu edin jitolbu li jġibu l-ura l-ilmijiet tal-taxmara, l-għalix xmara ħna rridu ħajja. Grazzi, President. Jiddispjaċini illi għandek ħafna Spanjoli wieħed wara li ħarza forsi hemm raġuni ila la raġuni x'inhi. Tistgħu taraw fil-ritratti dan il-din ixmar li li tgħaddi minn edo ċitta patrimonju dinjik, anki Aran West l-istess. Palma kienet tajt il-kollega tiegħi ħafna minn dawn l-ilmijiet ta' din ixmara jaddu minn b'mod maniera li jaqbżu direttiva tal-abitat dik tal ilmaw dik tal-ambjent. Il-gvern Spanjol ippreżenta pjan għal baċin ta' taħu umbat bidla fil-liġi xar wara biddel il-pjan ta' ġestjoni tal-baċin u imbat daħħal dikriet ad hoc għalih għal daqstanta. ta' unek jippreżentaw pjan umbat jħolqu ieħor biex jippruvaw jisawu il-problemi li ħolqu. Apparti din il pozizjoni aħna bħala pjattaforma spiegajna restaqna żewġ elementi. Din il-Petizzjoni 3724 illi maħħa zidna zid informazzjoni għadna marċevejniex tweġiba għalija. Il-gvern Spanjol jaf eżatt jgħamil, jagħmel. Palma tistgħu taraw minn dan ir-ritratt. L-ilmijiet tal-komunità ta' Madrid u ta' fil-fatt sar din il-ħajta li qegħdin taraw fil-parti baxxa l-gvern Spanjol dan permettih fil-pjantazzjoni tiegħu għandna rridu nifaċċaw sitwazzjoni ta' baħar mejjet, tal-ma mejjet. L-ilma ma nistgħux nużaw ħla xorbla biex nomu. Il-gvern tal-PPE ippospona sal-2027 ir-rispett tal-kwalità tal-ilma. tal kwalità tal ilma f'din il-fera tat-tago jiġifieri sa l-2027 u mbagħad naraw wara fl-2027 m'hemmx għalfejn tirrispetta r-regoli. Diffiċli dan din ix-xmara tispiċċa f'sitwazzjoni tajba. Aħna qegħdin nitolbu lajnuna il għaliex aħna fi Spanja ħadd ma jagħti kasna u hemm interess biex jinġib l-ilma fil-reġjun tal-Van, tal-Mekka miktar voti mill-li fil-reġjun tagħna, għan nitolbu li l-Kumitat tagħkom jiġbet l-attenzjoni fuq dawn l-elementi li saru anke l-Kummissjoni dawn mhumiex xi ritratti ta' sittinijiet jew sabajniet, dawn huma ritratti reċenti huma episodji ta' kuljum għandek 400 km li ta' flus ta' il-moħna rridu l lura dawn l-miet. Aħna qegħdin nitolbu għal-bidla, qegħdin nitolbu għal-azzjoni. U il din il-petizzjoni tkompli għanna dokumentazzjoni fil-font il-gvern Spanjol qed jitħabikom u t jitħabina u ħajbqa jagħmel l-istess ħaġa. Thank you Grazie. much. And we... Grazie ħafna u um, ehm, mill-Kommissjoni aħna rċevejna tweġiba detaljata fuq il-passi kollha li għamet il-Kommissjoni. Issa għandi pjaċir il-li ngħaddi l-kelma lil Alvarejos. Iva, grazzi ħafna, President. Iva, l-Kummissjoni kif nafu um, l-informazzjoni mill-autoritajiet Spanjoli mill-2014 kien hemm ħafna eh, skambi ta' informazzjoni u nafu illi anke f'Settembru stess kien hemm tweġiba minn naħa tal awtorità Spanjoli għandna tweġiba li qegħdin nivvalutaw illi jekk hemmx forsi eh, xi ħieli li kien hemm ksur tal-liġi tal-komunità tal-Unjoni Ewropea speċjalment fuq id-direttivi fuq l-abitat u fuq l-asafar. Diġa fil-laqa ta' Deċembru ta' dan il-Komitat ta' Petizzjonijiet diġa aħna alimentajna minħabba kien hemm dowmin f'dan il-pjan eh, tal-2014 u l-valutazzjoni wkoll minnaħat tal-Kommissjoni li tiġi finalizzata issa kif ukoll ir-rapport minnaħat naħa tal-Komissjoni se tiġi pubblikatu nam u nittamaw illi se tiġi pubblikata f'Marzu ta' din is-sena. Is-suġġett ta' disponibilità ta' ilma f'ammont u kwalità biżejjed biex ikun hemm l-iżvilupp tajjeb il-benestri tal-bnedmin illi ġifieri jqogħdu hemmhekk dan huwa suġġett li huwa ta' priorità għall-Kummissjoni. Eh, suġġett li aħna tħanna fil-fond fih u fil-proċess ta' valutazzjoni eh, kien hemm laqgħa bilaterali mal-Gvern Spanjol f'Novembru u dawn huma s-suġġetti illi aħna tas sowt ħanna f'dettall mal-awtoritajiet ma nistgħux nagħtu iktar dettalji imma se nibrukaw bħala eh, ġifieri rapport ta' valutazzjoni f'Marzu u ma nistgħux ngħidu iktar minn hekk. Grazzi ħafna. Thank you very much. Well, this, this petition dates back to two... Grazzi ħafna, Iva, din itkellmu mela fuq petizzjoni tal-2012 l-iktar tweġiba reċenti minn kummissjoni kienet ta' Lulju tal-2014 u ovvjament qegħdin tivalutaw din kienet spjegazzjoni tajba għaliex ma ġejniex aġġornati fuq it-tarif minn Diċembru tas sena l-oħra 2014 issa nista' niftaħ il-battitu. Mr. Gutierrez, please. Sì, grazie, Presidenta. Sur uh, Gutierrez, jiva, grazie ħafna, President. Aħna nappoġġaw il-petizzjoni fuq dak li huwa id-difiża għal xmara tagħhom. jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq eh, il-xmara għal-berċe u nafu sow il-każ is-sitwazzjoni fuq dawn iż-żewġ xmajjar. Nasbu illi iva edin jkun eh, hemm ksur fuq id-direttivi għax memx eh, volum ta' ilma u ta' kwalità tajba skont ir-rekwiżiti minimi li direttiva diġà tkellmet fuqhom għal dak li hija l-ilma ġifieri li suppost ikun hemm fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Hemm bżonn li wieħed ikun jaf illi aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq petizzjoni li għandha appoġġ soċjali kbira ħafna. Jiġifieri l-plattaforma għad-difiża tax-xmara tagħhom ehm, għanda appoġġ kbir ħafna bejn il-nies, il bejn il ċittadini bejn il-assoċjazzjonijiet, għax aħna kull ma qegħdin nitkellmu huwa l-fatt li jkun hemm volum ta' ilma menu wieħed minimu ekoloġiku illi jista' jħares l-ambjent eh, tal-xmajjar eh, tagħhom u għal-berċe kif ukoll biex hekk għalmenu inkunu nafu il-kanal fejn qed jgħaddu ix-xmajjar biex bil-perspettiva Ewropea eh, dawn l-affarijiet ma jsirux pereżempju f'stati membri oħrajn. U għalhekk il iva huwa veru li hemm it-tieni eh, proġett però ma jgarantix ma jgarantix laqas volum ta' ilma adegwat u laqas il-kwalità tal-ilma. U għalhekk naħseb li huwa neċessarju illi nżommu miftuħa din il-petizzjoni. il il petizzjoni biex hekk fi Marzu nafu l-Kummissjoni se toħroġ bir-rapport pubbliku tagħha ġifiri għamel tajab ukoll għal dan il-pjan eh, tal-xmara taħu u nkunu nafu eżatt x'inhu għaddej. Imma naħseb illi dak li għaw hawnhekk huwa problema eh, kbira ħafna anki għall-ambjent u hemm bżonn illi nsolvu fuq livell Ewropew din il-problema u hemm bżonn illi nabdu triq tajba biex nsibu soluzzjoni u minn dan il-grupp aħna nappoġġaw il-petizzjoni, nappoġġaw il-fatt li tibqa' miftuħa u jkun hemm soluzzjoni immedjata għax dannu mhux biss għall-ambjent imma hemm danni wkoll soċu ekonomiċi Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek. Nixtieq ngħid biss illi aħna provajna kemm jista' jkun illi dawn il-petizzjonijiet ma jsirux politiċi dijan l-Kumitat tal-Petizzjonijiet u kull grupp politiku huwa responsabbli E, eh, individualment illi jisma il-petizzjonanti u jasal la konklużjoni imma jekk il-petizzjoni ssir waħda politika titlef ħafna mis-seta tagħha għal trattament fil-futur jekk nagħmlu hekk. Issa nista' il-kelma lil Buddhist Sabajos. Grazzi ħafna, Signora President. Naseb hija ħaġa ta' uh, simil qalb li wieħed jara uh, xmara bħal din, ġifiri mejta kważi, għedin naraw snin ilu din kienet forsi anki xanarru fl-Europa, maħna sibna din hija xi ħaġa tal-imoddi biss, mhux tissa. U lek dak li qed naħseb huwa meta nisma' l-feċiba tal-Komissjoni l-ewwel ħaġa hija illi għedna ma nistawx naraw provi konkreti illi kienem ksur tal-liġi u għalek fit-tieni tweġiba tal-Komissjoni se nivalutaw l-affarijiet se jkun hemm studju imma naħseb illi l-istess ħaġa li għalt il-President ġifiri illi hemm ħafna każijiet fi Spanja hawnhekk u għalhekk hemm bżonn wieħed isaqsi għaliex għaliex hemm tant każijiet minn Spanja li jiġu hawnhekk naf li mhux kollha jiġu hawnhekk hemm ħafna pjattaformi, ħafna xogħol għaddej fi Spanja fost l-organizzazzjonijiet differenti u l kumentajiet tal-ġirien per eżempju li ma jiġux hawnhekk. Imma dak li wieħed qed jara forsi hemm ftit rispett mill-awtoritajiet biex ikun jistgħu jimplementaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u dik Ewropea. Għax isa marda din, ewek wieħed ikollu sintomu żgħar l wulem, imma forsi hija marda iktar ġenerali mbagħad iktar serja u nittama l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel iktar fuq dan l-aspett u jaraw eżatt x'inhu għaddej fi Spanja u mhux biss ovvjament fi Spanja ma' pajjiżi oħrajn ukoll illi ma jimplementawx ma jrispettawx leġislazzjoni komunitarja ma b'dawn il-każijiet eh, kollha ħafna każijiet li hemm bżonn insibu soluzzjoni għalihom fi Spanja. Grazzi. Salbiol. Is-Sinjur eh, Albiol. Yes. Che pasa el Estado sería Grazzi ħafna dak li qed jiġri fi Spanja Ja xi ħaġa li qed inġibu l-attenzjoni tagħkom hawnhekk ma dak li qed jiġri hawnhekk fix-xmajjar fi Spanja huwa problema li hemm bżonn nifokaw fuqu. U il-kwalità tal-volum tal-ilma u li tkun għas servizz ta' interessi urbanistiċi, ta' golf courses, ta' ta' forsi xi eh, affarijiet oħra lukrattivi u għalhekk dak li qegħdin ngħidu hawnhekk huwa illi hemm bżonn illi il-ħajja tal-xmajar tagħna tkun priorità mhux ħaġa li qed naraw, pereżempju fil-każijiet tal-xmara tagħhom kif ukoll eh, f'każijiet oħrajn. Dan il-każ qed nindefendu huwa illi ikun hemm volum ta' ilma biex ikun hemm sostenibilità tar-rio tagħhom mhux iktar mhux inqas minn hekk. U u dan ikun f'konformità ma' direttivi Ewropej fis-seħħ U għalhekk din il-petizzjoni tixtieq eh, nixtaq li tibqa' miftuħa biex ikun hemm petizzjoni wkoll fuq li Webro wkoll eh, f'ġimgħat li ġejjin biex nkunu nafu x'eżatt xed jiġri u nitkellmu wkoll fuq il-gwanjan għal daqstant nafu illi nistaw nisfetaw kull tip ta' rikors li staw ikonna biex ek din il- sonita nokol tista' eh, wkoll eh, tagħti informazzjoni fuq xmara tagħhom biex hekk il-Komissjoni tibqa miftuħa din il-petizzjoni kif qal rappresentant tal-Komissjoni sa Marzu fejn imbagħad il-Komissjoni se toħroġ bir-rapport tagħha. Almenu sa Marzu tibqa miftuħa il-petizzjoni u naħseb hija importanti illi eh, kunem hemm ġara eh, biex hekk nkunu naw eżatt x'qed jiġri. Grazzi ħafna.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 Nasa biex nirringasa l-ewwel net lil petizzjonantu aħna Spanja wara il-Ġermanja li dawn iġu bil-petizzjonijiet hawnhekk ora u bħala deputati ngħidu li niġu hawnhekk għax l-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż forsi mhumiex qed joperaw kif suppost u għalhekk niġu hawnhekk u nafu l-Ispanjoli jafu wkoll eh, li huma drittijiet tagħhom iridu jgawdu minnhom u għalhekk iċ-ċittadini jiġu qudiem il-Parlament Ewropew biex jitolbu jissuġġerixxu u biex igawdu mid-drittijiet tagħhom u nasib dimiex tant kritika fuq l-autoritajiet Spanjoli imma pjuttost għax memx bżon illi ovvjament nipolitiċizzaw eh, dan il-komitat għax dik miex il-funzjoni tal u Walek jina eh, nemmen ħafna f'din il-komitat, il walek hemm bżon din il-petizzjoni tibqa' miftuħa sa kemm ikun hemm analiżi minn ħadd il-Kommissjoni eh, fuq dan il-baċin kif eh, qed jgħidu kolli tal-baċin, walek kif qal is fuq l-awtorità jekk eh, xi darba wieħed jiddeċidi li mbagħad ix-xmara taħol ministri kollha tal- eh, tal-ambjent tal-partiti kollha jerfaw responsabilità tal-Ministeru tal-Ambjent u tal-Agrikoltura eh, permezz tal-liġi u mbagħad implementaw id-drittijiet direttivi kif suppost u għalek issa hemm il-pjan tal-baċin minnaħa tal-gvern ta' Spanjol u netamaw li kun wieħed koerenti ma' dak li għal-plattaforma u f'Marzu jidher li l-Kommissjoni se torħoġ ukoll bir-rapport tagħha u għalek nittamaw il-gvernijiet kollha demokratiċi ta' dinja jkun jistgħu implementaw liġijiet eh, tal-gvern ta' Spanja wkoll biex hekk eh, nkun nistgħu nisimgħu wkoll l-argumenti tal-Kummissjoni biex il petizzjoni tista' tibqa' eh, miftuħa imma ma naħsibx tkun idea tajba il nużaw dan il-komitat pala wieħed politiku. Grazzi, President. Mr. Sebastia. Muċiżma grazie. Is-Sur Sebastia, grazzi ħafna, President. Naħseb il nistaw naqblu koll jemson il-petizzjoni tibqa waħda miftuħa u eh, il jina l-partit Kastiljan li jina nirrappresenta eh, ġifiri eh, tiġi minn dan il-post fejn din niskuta unnek permezza din il-petizzjoni tiġi mirquta ħafna din il-żona għadik li għal-kwalità tal-ambjent, il-kwalità tal-ilma u l-volum tal-ilma u anki eh, il-partit tal-naħa ta' Valencia u kol Ovvjament ma nidux illi nużaw eh, dawn il-petizjoni pala ħaġa petizjoni imma eh, nitkellmu eh, ovvjament fuq il-volum tal-ilma huwa aspett importanti ħafna favur illi nżommu miftuħa din il petizjoni naħseb hemm bżonn nużaw l-ilma imħabba dawn il-żoni differenti għax huwa territorju importanti ħafna li għandu ċerti interess kif għalli wkoll fuq l-użu reċenti wkoll tax-xmajjar F'dan il-każ jiena naqbel illi nistennow sa Marzu imma hemm affarijiet li huma ovvi huma evidenti li direttiva Ewropea tajt illi l-ewwel net hemm bżonn illi nżommu l-biodiversità tal-baċin u mbagħad hemm bżonn ikun hemm il-volum ta' l-ilma użijiet oħrajn, pereżempju biex nixorbu l-ilma għal bejjem eċetera. U għal daqstant hija kwistjoni l-ewwel net nagħmlu pass u mbagħad ma jridux eh, eh, nitilfu l-loġika ambjentali xekle nitilfu wkoll ix-xmara u u għalhekk nitmaw li dinja petizzjoni li jemżon nżommuwa. Grazzi. Ok, so in... Tajjeb wis, mela b'konsensus ġenerali isu, niddeċidu illi nżommu miftuħa l-petizzjoni u ħanatu ftit kreditu li l-Kommissjoni jew kod nirringrazzjaw l-Kommissjoni <laughs> mux ħaġa ta', ta, ta sikwiet, imma nistgħu nadu f'dan il-każ il-Kummissjoni tassew iċċaqalqu bdew il-proċeduri ta' ksur huma issa qed eh, jagħmlu segwitu għal dan u qed jieħdu miżuri neċessari biex jiżguraw li Spanja eh, u kol timplementa dak li tajt il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Kummissjoni u koll se tkompli b'azzjonijiet legali li diġà bdew. Nafu u koll li f'Marzu l-informazzjoni se tiġi publikata bil-valutazzjoni sħiħa U għaldaqstant, daqstant jena l-attenzjoni ta'kom illi da kollu jmur fuq l-agenda tal-laqa tal-Kumitat ta' Mejju. Misna jkonna l-informazzjoni kollha sa' din id-data u mbagħad wara nikkonkludu u f'dan il-każ qed niserċitaw xi ftit pressjoni mhux biss fuq il-Komissjoni biex tkompli l-ħilma tajba tagħha, imma fuqna l-koll u għal kollegi eh, Spanjoli l-iktar biex jinvestigaw iktar x'qed jiġri f'dan il-każ. Nistgħu nagħmlu hekk tajjeb wisq. Grazzi. U tafu li dan huwa l-aħħar punt tal-aġenda tagħna tal-lum. Nirringrazzjakom il-koll tal-li tant konċentrajtu ruħkom, iffokajtu ħafna u limitajtu l-interventi ta'kom għax saru u saru interventi effiċenti ħafna narakom għada u nara il-koordinaturi fil-ħamsa u nofs, ġifiri għandkom ħin u kol għal-pawza għal-kafe qabel il-laqa tal-koordinaturi. Grazzi ħafna.